Naddi il-kelma lil Janosz Wojciechowski illi xtaq jitkellem. Aziz Janosz Wojciechowski kjoġbok. Sur President, Aziz membri onorevoli, l-bira fil-Polonja fut fl-uffiċċju fuq il-posta xogħol propju Aziz President, ġan nibda. Aziz President, Aziz Membri Onorevoli, il-bira fil-Polonja, fut, fil-post vot, fuq il-post ta' xol ta' membru ta' dan il-Parlament Ewropew, Is-sur Marij Koxak inqatel fl-mkiema persuna oħra, dan kien attentat orribli u uh, aħna rajna li dan kien minħabba il-mibeda kontra il-partit li wassal għal dan l-attak daqshekk kiefer. Aħna nafu li l-Parlament Ewropew għandhom jikkondunnaw dan il-reat dan l-avveniment. Fid-demokrazija Ewropea m'għandniex aħna lokal violenza. Aziz President nixtieq li nagħmlu minuta ta' silenzju għal dan il-membru dan jinsab fil- eh, jekk jogħġobkom nagħmlu din il-minuta ta' silenzju. Madam, the floor is yours. 664. 684. Yes. Ja, ja, voorzitter. Voorzitter, dank u zeer. Voorzitter, net hebben... Grazie, Franse president. Aħna għadna kem rajna, kem aħna din jutużi ma, ma xurxin, kem nirrispettaw il-xurxin, pero dwar il- li firmar ta' deċiżjoni aħna kellna ma konniex daqshekk dinjitużi ma' xulxin. Anka meta jkun hemm emendi ma tantx nittrattaw il-xulxin b'rispett, jiena naħseb illi dan l-attitudni għandha tibqa' wkoll bejnietna ma' meta nħorġu minn din il-kamra. Przystępujemy do głosowania. Grazzi ħafna Iva, issa ngħaddu għal votazzjonijiet eżis Sinjuri nixtieq illi issa ngħaddu għal votazzjonijiet kieġobkom, Sinjuri. Point of order. Iva, nishti illi inti tamer ruling għawek. Et nara li għaw il-bżiza um, għawek fil-kamra. Dawn huma permessi jew le, jekk huma permessi. Tajjeb, jekk le, jitneħew jekk iġobkom, jekk huma permessi, aħna għandna bżiza kulur viola u sofor. Darboħra fil-kas nġibu għammana. Dear colleagues, We will vote today on the very important issue. It is this issue is connected with your Aħna llum ħan nieħdu eh, deċiżjoni fuq kwistjoni importanti ħafna. U hija xi ħaġa marbuta ma' din id-dimostrazzjoni illi aħna intom qed intamlu bħalissa dan il-vot ħanamluh minn 40 minuta oħra, jiena appoġġakom, però mhux fil-plenarja, mhux fis-sar tal-plenarja kieġobkom, sinjuri, però d-deċiżjoni jagħtakom naturalment. Sinjuri, eżis kollegi, aħna għandna niddeċidu u nibdew nivvotaw. Grazzi ħafna ngħaddu għal vot fuq tar-rapport tas Sur Rangel dwar relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Din hija votazzjoni importanti ħafna. Minu a favur, minu kontra, astenzjonijiet. Grazzi ħafna. Din adottata. Issa ngħaddu għar rapport tas-sur Rangel dwar ftehim qafas irvedu dwar ir-relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Votazzjoni miftuħa jekk iġobkom votaw għandna bżonn maġġoranza kwalifikata minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet, dinja maġġoranza kbira ħafna. U bekk aħna issa adottajna dan il-punt u nixtieq ngħidilkom illi dan huwa riżultat tajjeb ħafna tal-negozjati li aħna kellna mal-Kummissjoni Ewropea nixtieq ngħid proset speċjalment lis sur Rangel lill-rapporter, però nixtieq ningrazzja wkoll is sur Lina illi verament eh, irnexxielu jmexxi n negozjati mal-Kummissjoni Ewropea fis-sibna l-Sinjura Roberts, Sinjura Han, intom il-koll kontu parteċipi. U grazzi ħafna u koll il-President tal-Kommissjoni Jose Manuel Barroso u anka l-kollega Shefkovic aħna irnexxina nilqu f'tim importanti ħafna. Ningrazzja l-żewġ naħat u rnexxilna aħna nilqu ftehim u nixtieq ngħid proset lil dawk kollha li jgħinu fin-negozjat.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 votazzjoni issa fuq il-rapport ta' Sinjura Gressle fuq il-regolament il tal-Komunità Ewropea dwar is-servizz tal-affarijiet barranin tal-Unjoni Ewropea. Kompromess numru wieħed, blokk numru wieħed fuq dan ħan Min huwa favur, minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Aħna issa nifutaw fuq eh, il-proposta kif emendata minnu favur, minnu kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq il-proposta leġislattiva kol kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Tivvota votazzjoni issa magħluqa. Għaddit b'maġġoranza kbira kif tistgħu taraw u proset lis-Sinjura Gresle u lis-Sinjura Revellini u l-daw kollha illi kienu li ħadu sem fix xogħol li sar fuq dan is-suġġett. Proset, issa ngħaddu għal rapport tas sur Rapkajn dwar l-emenda tar regolamenti tal-personal tal-komitati tal-komunitajiet Ewropej l kundizzjonijiet ta' impjieg ta' uffiċjali oħra ta' dawn il-komunitajiet. Għanna 42 eh, emenda li ħanivvotaw fuqhom unblock. Nwa favur minu kontra astenzjonijiet għaddew. Issa nivvotaw fuq eh, l-emenda il-proposta kif emendata minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nivvotaw fuq eh, il-proposta leġislattiva votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. Għaddit maċċoranza kbira, proset lill sur Rabkaj. lill rapporter issa ngħaddu għattilet rapport tal-sur Galtieri u Surjan fuq l aġenda u aħna għandna l-proposta tal- fil-fatt li huwa dwar dan ir-rapport taqsim numru tlieta u taqsim differenti tal-budget. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni minna li kulħadd ivvota, votazzjoni issa magħluqa. Grazzi ħafna dek eh, din dan ir-rapport u adattat proset lil Galtieri, l-Sur Galtieri, l-Sur Surjan. Iva, Sonjuri Bekk aħna votajna fuq eh, xogħol leġislattiv li kellu x'jaqsam mas servizz tal-affarijiet barranin nixtieq ningrazzja ħafna lil daw kollha illi qegħdin fostna llum il-membri wkoll tal-Parlamenti Nazzjonali nixtieq ningrazzjakom ilkoll tax-xogħol ives sostanzjivi li għamiltu u li għamilna flimkien aħna dan ix-xogħol għamilni flimkien mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew nixtieq ringrazzja lil kulħadd tax-xogħol siwi li għamiltu u jiena nixtieq nirringrazzja lil ftit persuni partikolari fil-fatt li eh, irrappreżentaw il-Parlament fin-negozjati u dawn huma ir-rapporters u nixtieq insemmi il-ismijiet mm, il-Helmar Brock Is-Sur Verhofstadt, Roberto Gualtieri, is-Sinjura Gressle, is-Sur Rivellini, Sergio Rivellini u s-Sur Bernard Rapkaj. Is-Sur Lazlo Sinjura Henċejewska u koll enet ħafna enu ħafna jina xtin ingrazzjom u għet nisimjom bisimom maħabba li juma verament għamlu xogħol siwi ħafna speċjalment fil-kontest tas-servizz tal-affarijiet barranin. Jiena naħseb Servizz Ewropew Azzjoni Esterna, skużawni, jiena naħseb illi dan huwa xogħol li ħaj jibbenefika minnu kulħadd. Però nixtieq ningrazzja wkoll il-Kummissarju Ashton kif ukoll il daw kollha illi jenu u nixtieq ningrazzja wkoll il-Kunsill ta' din is-soluzzjoni tajba.